President tal-Komissjoni, opportunità sabiex twieġeb dibattitu eh, twil. Nixtieq nilqa żewġ eh, difensuri kuraġużi ħafna mill-Azerbajġan. Eh, nixtieq nilqa l sinjura Lejla Sur Arif Yunis flimkien ma' Dinara Yunus il-tifla gburja għalbjena tagħhom ukoll. Jina naħseb nitkellem fisem kulħadd meta nilqahom hawnhekk f'din il-kamra. Erinnern sich sicher alle daran, dass 2014 Leila Yunus für den preis nominiert. Forsi tiftakru li fl-2014 is-sinjura Leila Yunus kienet eh, nominata għal premju Sakharov. Dak iż-żmien kien hemm tħassib kbir fuq il-saħħa ta' Leila Warif Yunus U dan wassal sforz koordinatu l atmarajna palu minn naħa tal-Parlament Ewropew sabiex ikunu jistaw jinħelsu mill-ħabs u jitilqu mill-pajis għalek wa unur kbir ti għalina nirċivuhom għawek fi Strasburgu wara din il-battika tal-jaddew minna. U nistaw nirkonoxxu il-kizbiet dejjima tagħhom għad-drittijiet tal-bniedem u libertà tal-kelma. Nawguralhom kull suċċess fil-ġejjieni waħna ħankomplu nappoġġawkom fil-ġlida kontinwa taħkom għad-drittijiet tal-bniedem. Nilqawkom. So, jetzt hat Federica Mogherini die Gelegenheit zu antworten. Issa, Signora Mogherini, grazzi ħafna jena nishtiq ninaqat miegħek biex nilqaw il-ħbib tagħna u hekk